mill-lum 12 ta' settembru. l awtoritajiet taljani eh, ġabu għall attenzjoni tiegħi il-ħatra tas Sur Ġokka minn 7 ta' Lulju minn flok is-Sur Bonanno u nixtieq nilqa l-kollega tagħna il-ġdid. U r regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew se japplikaw u jista' dan kollu eżerċita u jgawdi